President. Kollegi, il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa l-istqarrijiet tal kunsillu tal-Kommissjoni fuq il-progress li sar fil-resettlement tal-priġunieri ta' Guantanamo u fuq l-eluq tal-ħabs. Naddi l-ewwel għal-Ministru rappresentant tal-Kunsill. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. Kif tafu, l-Unjoni Ewropea ħadet gost bil-weda li saret mill-President Obama li għala l-ċentru ta' detenzjoni ta' Guantanamo u dan ħaġa li għamilla meta u ħal il-karika tiegħu. U din id-dikjerazzjoni ġiet ratifikata f'dikjerazzjonijiet li saret konġuntament mal-Unjoni Ewropea. Il-15 ta' ġunju ta' sena li għaddiet. Aħna naqblu li l-legalità dejjem tiġi taġi applikata u drittijiet ta' bidem dejjem jiġu rispettati. U l-Istati Uniti Dik id-dekjerazzjoni kienet qalet li huma jagħmlu hekk ukoll kien jidher li ma kienx kompatibbli li wieħed iżomm miftuħ il-ċentru ta' Guantanamo. Il-ċentru ta' Guantanamo sar waħda mir-raġunijiet mill-topiċi eh, ta' propaganda użajta minn Al-Qaeda. Id-data Eh, is-sena biex jingħalaq eh, ġaddiet. Eh, imma hemm diffikultajiet, tu eżempji dwar id-diffikultajiet assoċjati ma' dan. Pruġunieri li kienu li Guantanamo ma msaġ imorru li jemmen per esempio qed naraw ukoll ħaġa kontroversjali fl-Istati Uniti, imma naqgħod neħdu gost li l-President Obama u l-amministrazzjoni Amerikana qegħdin ikomplu fl-intenzjoni tagħhom li jkunu jistgħu jgħalqu Guantanamo alla volja hemm oppożizzjoni qawwija fil-Kongress u fil-fili tal-Partit Demokratika u kol, biss il-Republikani. ċerta priġunerità Guantanamo ħarġu u ħajġu ħajġu eh, u demokrati Amerikani. Ġalid Sheikh Muhammad u għed minnom li kien wara l-attentati ta' 11 ta' settembru. għalla volja, ehm, eh, dizgwit l-Stati Uniti. Għalek, għal din raġuni għadna dejjem għadna Eh, fil-kuntatti tagħna mal-Istati Uniti dejjem għadna u anki pempju reċentement meta mm, ġi Brussell il-rappreżentant speċjali eh, tal-Istati Uniti Dan li kien eh, responsabbli għal relazzjonijiet bej l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti issa huwa l-inkarigat tal-ġestjoni tal-eluq ta' Guantanamo fiż-żjara li huwa din il-persuna għamlet għamel fil-Brussell u fil-kontest ta' dialogu li aħna dejjem għandna mill-Istati Uniti wara tħassib tal-Unjoni Ewropea u rejna tħassib tal-Unjoni Ewropea nħabba l-użu ta' daw tip ta' eh, organizmu militar u li ma ssir ma jiġux qudiem il-qorti. U li ovvjament aħna wkoll kontrarji kontra il pina kapitali oppożizzjoni l-Unjoni Ewropea dejjem kella u għandha l-intenzjoni li żżomm u tkomplu dawn l-attitudni. Għana immaginaw li fil-relazzjoniet bejn il-membri tal-parlament, bejn leġislaturi, kelkom l-opportunità li titrattaw l-istess suġġett u titrattaw l-istess prinċipji mal-kollegi eh, tal-kom l-Stati Uniti. Nħoss eh, li l-Unjoni Ewropea eh, rispettati l ftejim taħħa l-Stati Uniti, fil kontesta dikjerazzjoni dikjerazzjoni konġent l-esame, hemm ċerta stati membri li ġaċċettaw li jilqaw persuni li kienu f'Guantanamo, li kienu hemmhekk bħala preġunieri. U ċifra li għandna qoddimna bħalissa u li dawk il-pajjiżi li taw numru, per eh, Svizzera Eh, eh, inkluse nħabba li f'parti f'Schengen huwa 16 huwa n-numru. 16 eh, persuni li kienu Guantanamo. Kull stat membru jiddetermina kemm jaċċetta. Il-mekkanizmu li miftijem bej il-Ministru tal-Intern wara l-intenzjoni tiegħu li jgħin l-Gvern tal-Stati Uniti, aħna dejjem għandna li l-ħabs ta' Guantanamo jingħalaq u għax dik kienet kompletament kontra trittijiet tal-bniedem li zed bażiċi u l-Unjoni Ewropea kienet disposta biex tgħin biex dak isir. Skont deċiżjonijiet li kull stat membri evidentement jieħu forma soverana biex jilqa eh, dawn eh, l-ex Kien 242 eh, detenuti hemm u 44 ħarġu ġa ġew il liberati. Daċ-ċentru ta' detenzjoni huwa problema gravi f'dak għandi xaqsam ir-relazzjonijiet bejna u l-Istati Uniti. Fid-dikjerazzjoni konġunta fuq l-elu ta' ċentru eh, konna nifmu li mhux ħatarġa sir xaħġa bħal dan fil-ġejjini, dan huwa din hija l-intenzjoni tal-Istati Uniti u din waslet da kienet kontribut biex il situazzjoni, il-pozizjoni tal-Istati Uniti eh, titbiddel fil-pozizjoni taħħa dak l nixaqsam għantanamu. Kif għadna, qed ħaġa li t-tidjer f-dikjazzjoni konġunta u koll, aħna eh, nispiraw l-possibilta li naqblu fuq ċerta prinċipi bej snejn l-Unjoni Ewropea u Stadini li jikunu punta referenza komuni mm, fil-ġlida tagħna kontra terrorizmu ħaġa li hija parti minn dik il-dikjarazzjoni wkoll. Aħna interessati ħafna li ċentru ta' detenzjonijiet ta' kont jien jenala u aħna għandu gost li il-President Omana għandu l-intenzjoni li kompli b'dan, grazzi. Commissioner. Grazzi, eh, Ministru. Issa għaddu għal eh, Komissjoni. Signora President, membri onorabili tal Parlament, l-Unjoni Ewropea, inkluża l kummissjoni Ewropea, minn dejjem ħadmet għal eluq tal-ħabs ta' Guantanamo Kif qal il-Ministru, l-Unjoni Ewropea għamlet għafas ta' żewġ livelli biex tappoġġa l-eluq ta' Guantanamo. Waħda minnhom bil-Kunsill tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni b'skambju u t wieħed dikjarazzjoni konġunta tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti Eh, fil-qafas tal-kooperazzjoni kontra terrorizmu. Fizmin żmien l snin. Il-konklużjoni tal kursil jajdu. illi il-kondizzjonijiet fuq id-deċiżjoni tal-aċċettazzjoni ta' dawn il-ex priġunieri hija il-kompetenza u responsabilità tal-Istat membru dawn l-eks ħabsin li jaslu skont din l-iskema jista' jkollhom aċċess ta' eh, riabilitazzjoni, programmi ta' riabilitazzjoni skont il-liġijiet tal-Ewropa. fil kuntest ta' din l-istqarrija, il-President tal-Kunsil fis 16 ta' Ġunju kiteb tal-2009 l-Viċi President ta' Task Force u l-Unjoni Ewropea batet non-paper bil-prinċipi tal-liġi illi huma rilevanti għal ġlida kontra terrorizmu. E, Tinkludi stqarriet e, ċari e, fu id-drittijiet ta' dawn il-ħabsin, l-aċċess għal orti, e, proibizjoni ta' tortura u elementi oħrajn. Dawn ġew diskussi fid-dettal, fid-dialogu fuq il- ġrida kontra terrorizmu u l-liġi internazjonali. Il-Kommissjoni tikkonsidera li dawn il-garanziju huma importanti għad dialogu għalix jikontribuixu għal biex nifmu aktar kif il-ġrida kontra terrorizmu t-rispetti l-stat ta' drittu l-liġi internazjonali, kif ukoll il-liġi eh, ta' dritti tal bnidem il-liġi fuq il rifuġati u l-liġi internazjonali. Kifat, l-Unjoni Ewropea kontra il-pjena tal-mewt u għamlet intervenzjonijiet f'każijiet ta' pajjiżi terzi anki fl-Istati Uniti. Il-Kommissjoni tikkonsidra teħu passi eh, appropriati jekk tiġi imposta il-pjena tal-mor tal-mewt fuq ex ħabsi tal kwantanamo U il-Kommissjoni tappoġġa il-passi li ħal President Obama sissa biex jala il-ħabs ta' Guantanamo. Grazzi. Grazzi, kummissarju. Issanna, il kelli ma' fissem il-gruppi politiċi. L-għola nassur sala franka, zoċ <laughs> minuti, fissem l-EPP. President, komissarju, president. fakkar li Parlament Ewropew ġaqt għamma dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-ta' proġunuri fi Guantanamo ħafna okkażjonijiet bir-riżoluzzjonijiet tiegħu. Il-President Obama meta ħa il-kariga tiegħu wieħed li ħajala il-ċentru ta' Guantanamo sena Dik eh, eh, data għal eh, għalqet 22 ta' jana Ovvijament nafu li ħafna drabi għet jistaj u imma ma jkunx jistaj soddisfa l-vera tijaw il reprezentant personal tal-President Obama ġar l-Europa u ta' Amana u talab il-kollaborazzjoni tagħna biex eh, bazati fuq diversi aspetti kif għal komissarju hija problema li ġiet inqalat mill-amministrazzjoni ta' qabel tal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea ħad ikkopera ma skont ċerta kondizzjonijiet u speċjalment li jkun hemm sigurtà għal Eh, għall-istati membri taħna. Għan il sens jinn nishtiq infakkar il deċiżjoni li t-tihdet minn serta stati membri, inkluż eh, l-istat li li eh, u fil prezidenza Spanja u nishtiq nistaqsi jekk iħoss President, jekk jħoss li hemm bżonn li jieħu xi miżura oħra biex jipprova jarmonizza il risposta tal-reazzjoni tal-Istati membri eh, wara l-problemi li nqalaw fil-Jemen. Jekk għandu f'moħħu li ħalli l-affarijiet kif ġie miftijem mill-Ministri tal-Intern u fidejn eh, kull stat. Taħħar mistoqsija, President, hija jekk huwa veru li li 190 eh, li baqa' nbaqtu f'pajizom jew pajzi terzi 40 jaddu ġuri fl-Istati Uniti imma baqa' 50 li la mhux ħajġu liberati għax mem provi bizzejiet biex wieħed ikun jista' jom ġuri imma li juru l-ħabba li huma perikolużi dan obbliga l istati membri u l-amministrazzjoni tagħha li ma jeħlisom xalissa. Jiena nixtieq nitlob nsaqsi l kommissjon u l-Kunsill x'jidrilhom dwar dawn il-ħamsin li mhux jiġu proċessati. Grazzi. Thank you. Now on behalf of the... Grazie. Issa fisem il-grupp SD il-Sinjura Gomez għal żewġ minuti. il- dina għal-amministrazzjoni ta' Bush, pero ma setawx jħolquha minar l-alleanza ta' ċerti alleati u l-silenzju tal-Unjoni Ewropea. Ah, rridu namlu kull ma nistaw biex nalqu dan il-kapitolu eh, negattiv negativ tal-istorja tagħna il-kooperazzjoni transatlantika, il-ġrieda kontra terrorizmu dawn kollha e, ġibu flimkien biex ikunu nista' jkun risposta kollettiva tal-lu tal-Guantanamo. Aħna eh, sissa kun ma minna li għanna relazzjonijiet bilaterali mal-Stati Uniti u minn ċerti, minn naħat ta' ċerti stati membri u koll. Eh, ċerti stati membri kooperaw fil- Extraordinary Rendition u l-Guantanamo pa' Romania, Germania, Polonia, Renju Unit. U din hija kwistjoni tal-CFSP. U jekk nikkonsidraw l-artikolu 34 ta' trattat tal-Lisbona, din hija ħaġa e, illi rridu nuru solidarjetà tana. U l-rappresentant tagħu għandu Oli għandu s-seta taħt l-artikolu 30 ta' trattat għandu joħroġ b'soluzzjoni eh, biex inkunu nistaw nal u guantanamo mill-aktar kmini possibli u natu l-appoċ għal reintegrazzjoni soċjali tal-nis li ġew meħlusa il-pajis il-Portugal, offra l ajdunatijaw biex dan isir u e, l-esti nirċevu anki nis mill ħabsta Guantanamo. Fisem il-grupp għalde il-baronessa Latford. Grazie, President. Gvernijiet Ewropej li ħadu sem fil-rendition Oħraw taw l-appoċ ta' sfontu oħrajn li jamlu ta' parsi ma, ma, ma kienu xjafu. Għal daqstant ma kienieċ ħaġa li saret Eh, fl-Amerika biss. U għalhekk aħna żammejna l-interess tagħna kontinu. Naturalment l-MEPs ilhom jitolbu illi tinala Guantanamo mal stanta aħna nilqgħu din il-tħabbir eh, minnaħa ta' Obama. U nifmu eh, kemm hemm problemi fil-konfużjoni li ħalla l-amministrazzjoni ta' Bush, hemm ruħ għadhom hemm anki jumbatem il-kawzi federali bħal Eh, eh, ċerti minn dawn il-ħabsin, għaliex ma sarux qabel dawn il-proċedimenti. Aħna aħna napoġġaw dejjem iktar illi din il-ħabs tinala. U aħna eh, sen nirriżistu l-avans ċinis. Miex ħaġa tajba li il- l stati Uniti mumiex qed jirnexxilhom e, e, jirsolvu ħafna mill-problemi tagħhom fit-territorju tagħhom. E, għandi jiena kostituent minn Battersea, il-familja tiegħu għadha hemmhekk illi qiegħed Eh, fi problemi legali fil-Guantanamo. Eh, forsi jistaw jibatuh ura fil-Arabia Saudita. Huwa xida ta' tortura mhux minnaħa tal- Eh, tal-Istati Uniti ma anki qoddim eh, il-servizzi segreti ta' pajizu. Eh, tkun ħaġa tajba illi jilliberaw u jkun jistajati xida tijaw. Aħna nappoġġaw l luq ta' Guantanamo, però aħna kontra l-idea li jkun hemm kommissjonijiet militari. Però l-Europa għandha tara x'għandha tagħmel. Fissim il-ħodor, skużawni, tajt il-President, is-Sinjura Hautala. Grazie, President. Eh, President tal-Kunsil, Enti semmejt rappresentanti tal-amministrazzjoni eh, tal-Amerika se għu ministri fi Brussell. Naturalment il-Parlament jista' jkollu ruol importanti billi ħeġġu biex jittenala il-ħabs ta' Guantanamo. Waċar li Guantanamo jibqa simbolu ta' inġustizja u għan fl-interess tal-Europa li tinala. Aħna esprimejna opinjoni il-lejla li opinjoni regolari esprimuta mill-Parlament Ewropew. Aħna għadna l-Amerikani li aħna mux bistri nitkelmu fuq fej se jmorru l-ex ħabsin, ma rridu nitkelmu ma l-Istati Uniti fuq il-politika tagħhom fil-qafas tal- eh, ċentri ta' detenzjoni u fil-liġi kriminali għax għandhom jirrispettaw id-stat ta' dritt. Jena nittama president tal-Kunsilli li din toħodha bis-serjetà u se tagħmel id-diskussjonijiet neċessarji mal-Istati Uniti eh, bid-dialogu li semmejt. Fl-aħħar, President, nixtieq nisħaq fuq il-fatt li l-Ewropa <coughs> għandha tirranġa l-affarijiet eh, f'pajjiż eh, fl-istati membri fuq il- eh, detenzjoni. Għax l-Unjoni Ewropea għadha ma għalitx se jkun ir-rwol tal-istati tal-istati membri fu detenzjoni illegali. Grazzi, issa fisem li sijar ċarnek għal-minuta. Grazzi, ħafna, Signora President. fid-dawl ta' għalet il-Sinjura ħalta, nishtiq najt illi ħawtala, li nishtiq najt li memx evidenza ċara li turi l-eżistenza ta' ċentri ta' detenzjoni segriti fl-Europa, għal-inqas mux fil-Polonia. Nishtiq nitkellem issa fuq Guantanamo hija ħaġa eh, sinifikattiva li aħna qed nitkellmu fuq dan is-suġġett propju issa eh, illi qegħdin fl-amministrazzjoni Obama qed naraw biċar illi dina mhijiex biss prodott tal-politika ta' George Bush. Hija aktar komplikata minn hekk u dana ngħidu għaliex ir-rappreżentant tal-gvern Spanjol bħala rappresentant tal kunsel tkellem fuq il-pożizzjoni korrenti Amerikana. Nixtieq ngħid ukoll, sinjuri, li hija ħaġa tajba li l-Unjoni Ewropea titkellem fuq il-kwistjoni tal-vittmi tat terrorizmu wkoll. Taċċetta mistoqsija mis-Sinjura Hawtala Signora President, jina kont nirreferi fuq dak li għalet il-kollega minnanti Signora Hautala. Taċċetta mistoqsija minnanda, Signora Hautala. Signora President, Is-Sur e Czarnecki forsi ma jafx illi fit-22 ta' Deċembru tal-2009 gvern Ewropew ammetta illi għall-ewwel darba illi territorju tiegħu irċeva eh, ċentru ta' detenzjoni. Kumitat tal-Parlament Litwan eh, iddikjara li kien hemm ħabs ta' CIA fi territorju Litwan bħala parti tal-isforz kontra terrorizmu. Il-gvern Litwan kien involut f'din l-istqarrija. Grazzi tal-komment tijak. Ma nishtiq nifurmak illi jena nirrapprezenta l-Polonia u mux il-Litwania. Grazzi. Grazzi. Nkellem li miss, Sur Scholz, Signori, kollegi, jiena nilqa bisħiħ li l-Parlament Ewropew għandu opportunità ġdida biex jiddiskuti din il-kwistjoni tal-eluq tal-faċilità ta' Guantanamo minn min u nappoġġaw il-pożizzjonijiet kollha dawk il-kollegi li talbu l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea jaġixxu mod sod fuq din il-problema. Hija problema ta' kooperazzjoni transatlantika 800 persuna tresqu lejn il-ħabs ta' Guantanama b'iksur tal-Konvenzjoni ta' ġos Mauda u anki ta' drittijiet tal-bniedem u maltrattament tal-priġuniera. Maġġoranza tal-Istati membri sissa provaw jaħarbu ma' responsabiltajiet u maċċettawx li jilqaw il priġuniera tal-ħabs ta' Guantanamo. Jena kontra dan u fir-rigward ta' responsabilità maqsuma fil-rendition ta' dawn il-priġuniera ta' Guantanamo. Nixtieq ngħid li l-użu ta' Guantanamo bħala bażi ta' tortura hemmhekk hija ksur tal-konvenzjonijiet inter internazzjonali u għalhekk nisħaq biex baronessa Ashton nitloba biħġari biex tappella l-Istati membri, l-Istati Uniti biex waqfu din il kwistjoni kollha darba dejjem. Grazzi, Signora President, jiena niġi mill-West Midlands mill-Tibtin Taliban li kien miżmum f'Guantanamo. Bħala MEP jiena naħseb li sekwestraru deportazzjoni tan nies minn pajjiż biex jiġu mhux li l-qorti f'pajjiż ieħor biex ikun biex ikunu imresqa l-ħabs pajis mux tal-oriġni din tmur kontra l-drittijiet tal-bniedem u l-konvenzjonijiet internazjonali. Nistantikom lista ta' ċittadini tar-Renju Unit li tresqu f'ħabsijiet b'dawn il-ħabsijiet imdalma u bla dinjità mux għal programma ta' rendition iżda taħt il-mandat ta' rest Ewropew li dan din il-Kamra ħalqet. Dan kollu ġara fl-Unjoni Ewropea. U għalek qabel ma nikkundanaw l-Istati Uniti għanna ħarsu fil-mera u taraw propju l-ipokresija ta'kom stess. Grazzi. Bħala membru ta' non-attached sur Obermeier għal-minuta jek joġbu. Grazzi, Signora President. L-eluq ta' Guantanamo huwa sinjal ċar li l-Istati Uniti femu li għamlu ksur fil trittijiet tal-bniedem fil rigward il-ġlida kontra terrorizmu. Jina naqbel ma dan l-Ungerija u pajizi oħrajn għandhom eh, rwol xjaqdu biex jilqaw dawn il-preġuniera. Jina nemmen li l-istati membri jridu jifmu li taħt il-ftejm Schengen ħajkun hemm moviment ħieles ta' dawn il-priġuniera. Hemm teddida ta' sigurtà potenzjali għal dawn il-pajjiż ospitanti ġdid, Sur Scholz. Għal daqstant, rrit ikun hemm evalwazzjoni tal-impatt tal-priġuniera stess. U hemm kwistjoni wkoll mistoqsija dwar dawn m'għandhomx jinżammu fl-Istati Uniti. Grazzi. Għalhekk issa ngħaddu għal surko Koelju għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Sur President eh, fil-mandat, Kummissarju. Guantanamo kien wieħed mill-akbar żbalji tal-amministrazzjoni Bush għamlet violazzjoni tal-konvenzjoni internazzjonali, l-konvenzjoni kontra l-tortura u d-degrad tal-priġuniera u l-ħabs infurzat marret kontra wkoll il-kwistjoni tal-preżunzjoni tal-innoċenza u għalhekk għama kellu raġun li kienet essenzjali u li għala Guantanamo biex bekk l-Istati Uniti kollom l-awtorità eh, morali li tilfu grazzi għal dawn l-odot fil-ġdida kontra terrorizmu. Flowell jum li il-President Obama kien fil-White House huwa ħabbar l-eluq ta' dawn il xiliet militari u ta' dawn il-proċeduri li jmorru kontra il-konvenzjoniet internazzjonali. Kien hemm punti di vista differenti, dana kollu ksibna konsens fuq din il-kwistjoni għandha tħammar wiċ dak li jkun. L-Ministri tal-Affarijiet Bananin talbu mod unanimu biex ikun hemm eluq ta' Guantanamo u ħafna stati membri bħalma għal-Sur Salafranca qablu li jospitaw dawn il-priġunieri, inkluż il-Portugal, l-Renju Unit, l-Italja eh, u Spanja. E dan irridu nagħmluh għabbażi ta' kooperazzjoni Ewropea. Europa bla frontieri u movement ħieles taqsam l-informazzjoni fost l-istati membri. Allura, kollegi, president, president fl-uffiċju, meta jina eh, semmejna l-kwistjoni fil-Renju Unit xet jiġri, x'taħseb inti l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel? X'nistgħu nagħmlu li għadna mhux qed nagħmlu bħalissa? Dan hija l-mistoqsija tiegħi. U x'għed waqqaf lill-Unjoni Ewropea li tipprovdi din l-għajnuna tant meħtieġa. Grazzi, s-sur Munis għal żewġ minuti. Grazzi, President. Guantanamo kien dizastru umanitarju u illegali kien simbolu forsi ta' relazzjoni ta' George Bush mal-komunità internazzjonali li tmur kontra l-liġi internazzjonali. Obama ħabbar l-luq ta' Guantanamo li kienet waħda mill-ewwel deċiżjonijiet tiegħu fl-amministrazzjoni Obama li permezz tagħha l-Istati Uniti saret leġittima fajnejn il bija tad-dinja. Għamel skadenza fit-22 ta' jannar u din skadiet issa u għatem 192 eh, priġuniera mezmuma Jekk l-Istati membri vera rridu jagħmlu relazzjoni ma l-Istati Uniti, rridu jappoġġaw lill president Obama u biex jagħmlu dan l-aqwa mod huwa li jaċċettaw il-priġunieri minn Guantanamo, Spanja u stati membri oħra qed jagħmlu dan ftehim konġunt ta' 15 ta' Ġunju li nieda qafas konġunt u maqsum għal eh, biex dawn nkunu nistaw nospitawhom fl-istati membri. Naf li hemm pożizzjoni konġunta fir rigward is-solidarità li għandha toffri l-Unjoni Ewropea u din hija xi ħaġa li appellajna liha f'diversi okkażjonijiet. Is-soċjalisti b'mod partikolari f'dan il-Parlament. Qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar ċifra li tista' tkun possibbli għal 27 stat membru biex ġestuha. U hija xirqa għal trasferiment ta' dawn il-priġunieri. Naħseb li għandu jkun hemm skambju tal-informazzjoni u tal-esperjenza fiż-żona Schengen tal-esperjenza kollha u l-integrazzjoni mill-ġdid ta' dawn in-nies kif ukoll tal-miżuri. Grazzi. Kellim li jmiss. L-ewwel net Survival. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l president tal-Kunsill u l-Kummissjoni għal pożizzjoni pożittiva fir-rigward Guantanamo dinija ta' tħammir il wiċċ u situazzjoni li deret mill-ewwel ġranet tal-ftuħ ta' dan il-ħabs li kienet mur kontra l-konvenzjoniet internazzjonali. Forsi kun aħjar li nsibu eh, li kien li sibna aktar fema fuq din il-kwistjoni iżda din għadha għaddejja u għalhekk hija ta' tħamir il-wiċċ għalina il-koll. l il koll jina l-koll li għanna għal-qalbna il-valuri tal rispet ta' drittijiet tal bnidem u tal-libertà. Dal-ħodu, per eżempju, jina eh, l-tqajt ma' artiklu mill-US Detention Task Force fejnem organizzazzjoni li tħamrilna wiċna kieku ma tantx kienet serja din il-kwistjoni kollha. U għalhekk wasal iż-żmien biex nalqu dan il-ħabs tal-mistħija u nwaqfu din l-ipokrazija darba dejjem. Grazzi, Sinjura Flotr. Ikkeġuba. Grazzi, Sinjura President. Jena naħseb li l europa titamel l-almu tagħha u da kollu meħtieġ biex kulħadd ikun jista' jerfa' responsabiltajiet fuq spallejħ. ejja natu ħarsa lejn il-qada tal-priġuniera tal-ex priġuniera ta' Guantanamo li huma innoċenti u ħaqhom jirċievu post fl-Unjoni Ewropea. Dan imur kontra drittijiet umanitarji fil-ġlida kontra il terrorizmu Għat sew li l-azzjoni ta' prevenzjoni għadha possibbli bisforz ta' kulħadd. Fl-Ewropa wkoll hemm il-problemi ħawta la kienet tajt bil raġun li l Kull inkjesta parlamentari tal-Litwanja tal-22 ta' Deċembru tal-2009 kienet sforz li ma bħalu li qatt ma kien hemm qabel huwa ta' eżempju. Għadna ma tallemniex l-talima ta' dawn l-iżbalji fih dan l-Unjoni Ewropea u dan huwa l-kompitu tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kunsill. Rridu nitalmu mill-iżbalji tagħna tal-imoddi ta' dak li seħ. X'kienu l-prattiki illegali li kienu tollerati fil-Unjoni Ewropea x'wassal għal Guantanamo permezz tal-attitudni ehm, passiva tal-istati membri. Ħanipruvaw ndaħlu lil kulħadd jekk il tirrispettaw il-ħin ta' minuta kull wieħed. L-ewwel sinjura Dati jekk jogħġobha. Merci, Grazie, Signora President. Aħna tallimna biss li ċentru ta' Guantanamo issa smajna li mhux se jagħlaq kif kellu jala fit-22 ta' jannar ħat kompli tal salaħar tal-mandat tal-President Obama fil-fatt. Madana kollu nistgħu nkunu sudisfatti li l-Ewropa ma tistax tkompli tikkritika l-Istati Uniti biss għal snin dwar Guantanamo mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma tagħmel xejn biex bekk tkun tista' tgħin l-Istati Uniti biex isolvu din il-problema. Il-Ministru tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti tqajt miegħu qalli kemm hija diffikultuża din il-kwistjoni u kemm hija diffiċli wkoll biex eh, jiksbu l-appoġġ mill-Unjoni Ewropea biex fl-aħħar mill-aħħar jingħalaq dan il-ħabs u biex nilqaw dawn l-eks detenuti fl-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn sforz koordinat biex ngħinu lill istati Uniti biex jeqilbu l-folja fuq din l-istituzzjoni li kienet tkun fiksur tal-konvenzjoniet internazzjonali. Signora Rojtova għal minuta jekk jużu. Grazie ħafna. Għala l-Unjoni Ewropea għandha tħallas il-prezz tal-politika tal-Istati Uniti. Il-President Amerikan ġi appoġġat minn ħafna nies talli weda fil-kampanja tiegħu li jitratta din il-problema. Issa nistgħu noqogħdu bidejna fuq żaqna iżda l-Unjoni Ewropea kienet involuta bisħieħ. L-Unjoni Ewropea hija parti mid-dinja u d-dinja mhijiex sodisfatta b'dan kollu. Madana kollu ninsabu fl-istess ilma ma l-Istati Uniti, ninsabu fl-istess teddida, u għalek għanna l-ewwel net nħarsu lejn il-prevenzjoni. Għanna namlu da kollu possibli biex nejnu lil dawn in-nies biex bekk jintegraw ruħom mill-ġdid fis-soċjetà biex ikunu parti mill-ħajja ta' kuljum mal-familji tagħhom. Grazzi. Grazzi, is-sur Nevedalova. Grazzi, nishtiq insemmi xi ħaġa element wieħed u importanti li ngħinu l-amministrazzjoni Obama biex nagħlqu Guantanamo. Inna ħafna ngħidu għadin u hija vitali li l-Amerika talqu dan il-ħabs u li l-Unjoni Ewropea tappoġġja dan. L-amministrazzjoni qiegħda Amerikan titlobna biex biex nejnu f'dan ir-rigward imma din is-sitwazzjoni ġiet minħabba movimenti li saru fl-Ewropa. Aħna rridu nejnu biex jinala dan il-ħabs u hija responsabilità tagħna ilha responsabilità Ewropea l ħafna żmien. Meta l-Primissu Portigiż kellu l-presidenza kien eh, eh, esprima il-fatt li dan illi mannix inħarsu naħa l-oħra. Grazzi. Grazzi, Signora President. Aħna naqblu l-koll. U ekk xiera illi għanna nappoġġjaw nejnu l-Amerika fid-deċiżjoni taħħa li tala il-Guantanamo u biex din l-Unjoni taċċetta dawk li kienu detenuti. Dik dak kien żball enormi minnaħa ta' l-Istati Uniti biex tiġlet il-terrorizmu. Nafu l-daw li zballi mux serġaw jisiru fil-futur u li l-Europa mandiex tejn f'dan fil-futur. Il-rapport li jett joħroġ eh, fi żmien xi xhur Jitkend dwar il-kooperazzjoni tal-Istati Ewropej bħal ir-Renju Unit, Rumanija u l-Polonja f'dan ir Allura ma nistgħux eh, nikkundannaw dan it-tip ta' ġir u li u ngħidu l-Guantanamo għandu jingħalaq u fl-istess ħin naċċettaw l-azzjonijiet Ewropej li kontribwew għal dan il-ħabs. Irridu nifmu responsabiltajiet tagħna Nixtieq nibda billi ngħid fuq dak li għallilna l-predeċessur tagħna ċoja illi E, ħabsijiet illegali e, eżistew fil-Rumanija u fil-Polonja u koll u nishtiq najt li memx evidenza ċara li dawn it-tipi ta' ħabsijiet e, deru fil-Polonja. Dak l ewwel punt li nishtiq insemmi, punt juħ nishtiq insemmi u għal-fat li aħna kollha din naqblu il-Guantanamo għandu jispiċċa, pero fl-istess ħin il-Guantanamo huwa suġġett komplikat biex neħilsu minnu. X'għandna nagħmlu? Il-mistoqsija tiegħi kien hemm xi tibdil dak li għandu x'jaqsam ma' tekniċi biex inżommu l-priġunieri hemm u ninterrogawhom. Kien hemm ħafna metodi użati hemmhekk bħal pereżempju ma jkunx jistgħu jorqdu għal tul tal-jieli. ċerti tekniċi umanitarji ġew abbandonati, grazzi, l-aħħar kellima. Grazzi, jina kontenta illi ħna l-koll eh, inħossu orrur għal dak kollu li kien jiġri fil-ħabs Guantanamo. Imma nkunu biss seri jekk aħna wara ħafna diskorsi minna ħatijaj, nieħdu azzjoni u nintraptu illi ċerti każijiet bħal Guantanamo, bħal ħabsijiet fl-Ungerija jkunu suġġetti għal prosekuzzjoni. Il għaliex tnax il-persuna fl-Ungerija edin e, e, f'kustodja prekautelari u allura dawn l-individwi għal iktar minn sena kellhom id-drittijiet tagħhom e, imnaqsa Allora intom illi tixtiqu tieħdu din il-kwistjoni b'mod serju u tixtiqu tippromuovu u s saxhu azzjoni biex nesaminaw dat-tip, nixtieqkom tollu jdejkom u turu li tappoġġjaw dan. U issa il-Ministru biex irrispondi. Grazzi, Signora President nixtieq nirreferi għal żewġ kwistjonijiet prattiċi ħafna. L-ewwel imsemmi Mr. Schulz u ieħor minn membru ieħor. ma naħsibx li hemm xi deċiżjoni partikolari li diġà saret illi taqgħat il-Jemen mill-priġunieri li hemmhekk li kienu f'Guantanamo Is-sitwazzjoni fil-Jemen kienet suġġetta ta' konklużjonijiet mill-ewwel kunsill tal-affarijiet barranin illi sar fl-istorja tal-Unjoni Ewropea x'kien hemm kunsill wieħed biss fil-25 ta' Jannar. U kien hemm riżoluzzjoni li fija huma intalbu biex ikun hemm ta' riformi fil-Jemen, però ma kienx hemm referenza għal mistoqsija ta' Guantanamo. U allura aħna nappoġġjaw daw il-konklużjonijiet u l-konferenza kif tafu saret fil-Londra fit 27 ta' xali għadda. Umbat dwar referenza li saret Mr. Schultz għas situazzjoni f'Guantanamo l-possibilità li niblu l-istatus territorjali din hija kwistjoni li toħroġ mit-trattat inter internazzjonali bejn l-Istati Uniti u Kuba fl-1903 u s-servizzi permezz ta' taħdiet bilaterali bejn daw iż-żewġ pajjiżi kien naħseb kemm bil ġenerali il-ħabs ta' Guantanamo ijat jikser eh, għad sħiħ ta' drittijiet tal-bniedem li ma nistawx nittollerawhom. Dan m'għandux jerġa' jiġri. Daġi kritikat bisħiħ mill-Unjoni Ewropea u għal din ir-raġuni aħna nixtiew nikkollaboraw mal-President tal-Istati Uniti li jiddeċieda illi il-ħabs għandu jala. U mhux hekk biss imma kien hemm ukoll reviżjoni tal-politika ta', ta detenzjoni fil-Istati Uniti. U allura d-dikjarazzjoni li saru min-naħa tal- tal-bżonn intrinsiku ta' eluq ta' dan il-ħabs minħabba il-violazzjoni massima ta' dritt tal-bniedem hija f'waqta ħafna. Mhux hekk biss, imma f'kull każ il-fatt li f'pajjiżi oħra fid-dinja violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem qed jinkisru ma dan ma jfissirx li għan m'għandniex nikkritikaw u li m'għandniex niddikjaraw li tam għandhom jispiċċaw. Jiena żgur li jkun għaw ftehim dwar dan dwar il-fatt li pal Guantanamo hawnhekk fl-Ewropa maw xej. aħna ħdimna fuq din il-kwistjoni fid-dettall nirreferi għad dikjerazzjoni fil-15 ta' ġunju li għadda fejn iż-żewġ naħat l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti qablu li jaħdmu fl-imkien biex ħarsu li jtrid tal-bniedem fi dettal f'dak li għandu xaqsam mat-taqbida kontra il-terrorizmu, dritti tal-bniedem, dritti tal-bniedem inkisru ġewwa Guantanamo, però hemm ukoll il-kwistjoni tal-fatt illi it-taqbida kontra terrorizmu hija parti intrinsi intrinsika mid-drittijiet tal-bniedem. U allura importanti għalina li, li nimxu fuq din il-linja u naqbel ma' min il-refera dwar dan il-fatt. Dimiex sempliciment kwistjoni li ikun hemm deċiżjoni ħata tal-Istati Uniti li jgħal li jgħal u l-Guantanamo bil-problemi li huma relatati miegħu Imma irridu nirrikonoxxu illi l-President Obama mhuwiex irrid li irrid li jbiddel il-paġna minn dak li kien jiġri fil-passat. U jien naħseb li dan kien huwa ċar ħafna joħroġ ċar. U dan nara meta nħarsu lejn id-determinazzjoni li għandu Obama biex isegwi din il-ħaġa għat-tmim tagħha u ordnaw wkoll li minn l-qoddim illi kull priġunier li jidħol f'kamp ta' detenzjoni jiġi reġistrat. Il-President Obama wkoll tem il-kwistjoni il ta' tekniċi ta' interrogazzjoni li jisiru minnaħat ta' CIA aġenti ma jistawx jużaw tortura jew ċerti tekniċi ta' investigazzjoni f'kmamar maluqin u allura eh, il-President Obama qiegħed idawwar il-paġna hemm ukoll il-politika ta' trasferiment u biex jara illi u biex jaraw illi liġi internazzjonali qed tiġi osservati. Osservata aħna kuntenti b'naraw dan u fid-dikjarazzjoni konġunta aħna semmejna illi hemm tibdil sostanzjali fil-politika Amerikana f'dak li għandu ma' detenzjoni, interrogazzjoni fl-ambitu tal-taqbida kontra terrorizmu. Allura dan edna b'mod ċar illi għadin nieħdu ta' t-tip minna Amerikana f'dak li għandu xaqsa ma' sigurtà u li huma jirrevedu b'mod estensiv dik il-politiki li għandhom f'dan ir-rigward mill-amministrazzjoni Obama. Din hija xi ħaġa li aħna kuntenti biha. Aħna rridu nikkollaboraw mal-Istati Uniti, l-Ewropa kritikat il-ħabs ta' Guantanamo u l-Ewropa jeħtieġ illi tikkollabora mal-Amerika hemm żewġ limitazzjonijiet waħda li għandha x'taqsam mal-Istati Uniti, jiġifieri fl-aħħar tal-ġurnata din hija kwistjoni tal leġiżlazzjoni Amerikana u s-sovranità tagħhom u l-limitazzjoni l-oħra hija l-Istati tal-Unjoni Ewropea iridu jgħidu jekk jistawx jaċċettaw jilqaw fosthom priġunieri minn Guantanamo U allura l-pożizzjoni tal-Kunsill hija li aħna għandna nikkollaboraw, għandna ninkoraġixxu dan il-kollaborazzjoni waqt li nirrispettaw is-sigurtà id-drittijiet għas-sigurtà li kull pajjiż, kull ċittadin għandu jkollu dawn huma prinċipji għandna nżommu f'moħħna. Nirrepeti kollaborazzjoni kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea imma wkoll kooperazzjoni fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Irridu nikkoperaw bejnietna. Wieħed mal ieħor jrid konna dialogu. U parti mid-dialogu diġa referejna liħ f'dak li għandu xaqsam mal Guantanamo, per eżempju, xi membri tkellmu dwar il-kwistjoni tal-vittmi. Dan huwa wieħed mill-aspetti ta' dialogu li għandna nħarsu lejh flimkien mal-Istati Uniti. Iridu niftakru fil-vittmi ta' diversi delitti, attakki terroristiċi li saru, li seħħu, naħseb li dinja xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha fil-futur. Imma f'kull każ kif diġa qed irridu nżommu dialogu dettaljat ma l-Istati Uniti fuq dan il-kas u nixtieq nala billi insemmi illi hemm pożizzjoni ċara ħafna minn tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni tal-Guantanamo waqt illi pożizzjoni biex nalqu il-ħabs ta' Guantanamo hemm pożizzjoni ċara ħafna minnaħa tal-Unjoni Ewropea dwar il-violazzjoni, dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem jew il-libertajiet fundamentali anka f'dak li għandu ċaqsam ma', ma taqbida kontra terrorizmu, il-ħtieġa illi aħna nżommu kollaborazzjoni mal-Istati Uniti jrid ikun hemm tibdil ċar minnaħa tal-politika tal-Istati Uniti u dan qiegħed jgħat jiġri għaliex nafu li President Obama waqaf minn xkien xkiġri fil-passat u naħseb li din xi ħaġa li għandna ninkoraġixxu u nirrinforzaw u allura din hija l-pożizzjoni tal-Kunsill hija waħda ta' kollaborazzjoni ċara l-Istat Uniti biex aħna naslu għal dak li rridu illi jiġifieri illi jingħalaq definitivament il-ħabs ta' Guantanamo. Grazzi ħafna. Komissarju, grazzi, Signor President, l-ewwel net, nixtieq nerġa' ntenni illi Aħna nemnu li huwa fl-interess tagħna l-koll fl-Unjoni Ewropea biex nagħlqu il-ħabs ta' Guantanamo u kifet eh, il-Komissjoni qed tistenna aktar progress fil-luq ta' dan il-ħabs minnaħa tal-Awtorità Amerikani. Nixtieq nerġa' nteni wkoll li aħna nemnu illi l-Istati Uniti għandhom ir l ewlenija ta' Guantanamo mal-Kummissjoni temmen illi l-Unjoni Ewropea tista' tgħin biex eh, insolvu din il-kustjoni. Hemm xi pass importanti li tiġà ttieħdu mill-amministrazzjoni ta' Obama, da Obama li il-Ministru ġa semmija din eh, u fir-rigward ta' dak li qal sur Zamenski <clears throat> eh, saru miżuri minnaħa ta' Obama u koll, waħna nil dan il-pass, issa dwar dak li qal sur sala Franka, dwar il-50 detenut li għadhom uh, mhux deċis se jsir minnhom. Aħna nemnu l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti ħat proċedi bil-każijiet daw il-50 każ u ħajsibu soluzzjoni għalihom eh, kif sabu għal dawk ta' qabilhom il-Kummissjoni għadha mar ċifiċi rapport ta' task force għalhekk ma nistgħux niċċaraw eh, din il-ħaġa ma b'mod in ġenerali nemnu illi rridu proċess tajjeb għal kulħadd fl-aħħar net aħna nemnu illi għanna nkomplu biex napoġġaw l-approċ koordinata tal-Istati Uniti għas situazzjoni u aħna napprezzaw l-input tal-Parlament eh, f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Id-dibattitu issa huwa magħluq. U naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna illi hija l-mistoqsija orali għal kummissjoni u għal konsil il-miri ewlenin tal-konferenza tal-partiti għal konvenzjoni CITES. U ħandur lejn l-awtur is-sur Lajnen